Eh, u wissa jekk joġobkom nistiden il-dawk li m'għandhomx għalfejn ikunu hawnhekk biex joħorġu jitkellmu barra. Mela ħalli nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot għanna il-rapport tal-Onorevoli Fernandez u Bullman dwar l-implementazzjoni tal-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi. ħames membri illi esprimew ix-xewqa illi jispjegaw il-mod kif huma ivvotaw. L-Onorevoli Nekov minuta. President, il-Fond Ewropew għall-investiment strateġiċi ilu sentejn issa, pero xorta għada tinħass din id-diviżjoni bejn il-vant u l-ponent Lulju tal-2016 l-appoċ moti